nista niftaħ il-seduta l ewwel ħaġa għanna deċizjoni minnaħa tal-Kunsill tal tal-Istat Taljan l-autorità nazzjonali kompetenti il poplo della Libertà biex il-konċissjoni italjana eh, Giuseppe Gargani eh, ħajjiġi mibdul u jisir Giovanni Collino minn floku u dan skont e, eh, fiċ-ċirkonċissjoni tal-naħa tal-Girgal tal-Italja. Il-Parlament il-Parlament qed jieħu skont l-effett u b'effett ta' dan fis-6 ta' Ġunju 2011. Merħba il kollega tagħna l-ġdid. Il-proċess verbali tal-seduta tal-bieraħ issa qed ta' tibata qed tingħata lilkom m'hemmx osservazzjonijiet le. Mela l-proċess verbal huwa approvat. Issa l-aġenda qudiemna id-dikjerazzjoni tal-Kunsilu tal-Kummissjoni fuq il-Kostituzzjoni Ungeriża li ġiet riveduta. Qabel xejn il-kelma għall-Onorevoli u l-President u l-Ministru Gjori jekk joġbo għandek il-kelma. Madam President, Commissioner, Honorable Members, the treaty Sur President, Kommissjoni, Membri Onorevoli. Il-trattat ma tabda seta l konsil sabiex jitratta l-Kostituzzjoni Nazjonali